Di Presidentin. Einen schönen guten Nachmittag. Die Sit Wara nofsinhar tajjeb, nerġa' niftaħ is-seduta ta' tal-lum wara nofsinhar. Eżis kollegi, eżis kummissarju, qabel ma nibdew niddiskutu il-punti ewlenin tal-laqatana nixtieq eh, ninformakom lilkom il-koll il illi aħna illum għal darboħra rajna illi kienem dajsa mimlija refugjati fej kienem li sfrundatu kienem mijiet ta' vitmi probabli. Jien naħseb li dan kien fil-fatt wieħed mill-ħafna inċidenti illi saru matul dawn l-aħħar ftit snin aħna nixtiequ li nieħdu azzjoni ħalli nkunu nistgħu nevitaw dan it-tip ta' traġedji fil-kontinent tagħna. Naddu issa għal minuti tal-laqa tal-bira. Għamtkom xie oġġezzjonijiet tal-laqa tal-bira, għal minuti tal-laqa tal-bira, jekk le nista nadotta dawn il-minuti. nir-ingrazzjakom Għandi aħbar.